interparlamentari u da se tkun lissa se tkun ukoll fil-proċess verbal ġifiri fil-minuti ta' din is-sessjoni u jekk ma jkunx hemm ħejn kontra jiġu adottati. U l korrigendum tnejn tlieta wieħed erba' li huwa korriġendum se jiġi approvat jekk ma jkunx hemm ħadd xi ħadd illi tkellem kontra 24 sija wara istqarrija tiegħu jew ikun hemm almenu 40 membri u dan il-korrenċum se jkun disponibbli fuq il-webpage